mill-IPP għandi talba mill Santiago Fisas eh, sella ikun parti mid-delegazzjoni għal relazzjonijiet mal-Konsil Legislativ tal-Palestina minn flok Is-Sinjura Erminja Amazoni hemm xi komment le. Allura mela dan eh, għaddejniha.